il-minuti tal-ħar laqa għadhom kif ġew distribwiti u nittama li huma u nassumu li huma approvati. Issa nibdew l-ewwel punt fuq il-aġenda li huwa l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni tal-2013 u nixtieq nfakarkom li m'hemmx catch the eye f'din id-diskussjoni. L-ewwel net nixtieq nati il-mikrofonu lil viċi President tal-Kummissarju kommissjoni Ewropea Stur Sefkovic. Grazzi, President. Membri onorevoli, huwa pjaċir kbira li nkun nista' prezenta lill-awla il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għal-2013 Ili għadu kif ġi adottat fil-kolleċ li għadu bħalissa għati għamra laqtijaw. Għax dan il-programm huwa kombinazzjoni ta' dialogu intens politiku u kollaborazzjoni mill qrib bejn il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew. Aħna kellna kooperazzjoni eccellenti mal-konferenza tal- komitati settorjali kienet aħjar minn ta' sena li għaddiet u dibattitu wara l-indirizz tal-Istat tal-Unjoni issa hemm skambju bejn il-Kummissjoni u il-Kumitat tal- u l-Kumitati u bejn il-Konferenza tal-Presidenti u dawn huma kollha eh, informazzjonijiet li ikkontribwew għal programm ta' ħidma tal-Kummissjoni. Il-diskussjoni kien ċar illi dan il-programm irid jifoka fuq kif l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi bl-aħjar mod għal prioritajiet li huma l-iktar urġenti. E, ċoħe, e, illi e, inkattru tkabbir u noħol olimpiki. Din is-sena tkun sena deċiziva biex nkunu nistaw nimxu il-qoddim lejn it-kabbir olimpiki kif aħna smajna dal-ħodu, nistaw nikonkludu illi memx memx Eh, xaħġa ħaġa fallibli biex nsolvu l-problemi kollha tagħna. Eh, rridu niftakru eh, illi rridu nikkooperaw u nippreżentaw programmi importanti biex impoġġu u dimi ċittadini fl-2013. Hemm seba' oqsma ta' policy. L-ewwel waħda hija dik li timxi lejn EMU. Onek u għacħar illi E din l-Unjoni għanda tkun bazata fuq eh, Unjoni Politika u Demokratika. Tin irridu nsaħħu l-kompetitività għal suq eh, internu għal politika industriali. It-tielet e huwa li nibnu networks integrati bisħieħ fit-telekoms u l-enerġija u trasport bħala prerekwiżit għal kompetitività impjegi u tkabbir. Il-raba huwa tkabbir għal eh, impjegi e li servizzi soċjali nipromuovu l-inklużjoni fis-suq tal tal-ħidma biex nejnu l-gruppi vulnerabli mod partikolari zazah li għandhom pressjoni kbira ta' għat fost il-zazah. Irridu nużaw risorsi Ewropew biex nużaw biex biex nkunu aħjar u il-punt li jmiss u għalli natu s-sikurta u s-sikurezza ċittadini kolla u fl axħar t tisħiħ tal-Unjoni Ewropea bħala eh, attur globali u eh, pratikament fil- kummerċ. F'dawn il-politiki kollha nista' naraw il-viżjoni fi żmien twil u l anijiet li għati taqsira ta' dak li eh, għatirit isir u l-Kummissjoni għandha rida biex tittafaċċa dawn il- Eh, sfidi kollha. Ħan nitkellem fuq dettalji sa' ta' dawn il-prioritajiet. Il-bini ta' Unjoni Monetarja u Ekonomika hija suġġetta riflessjoni qawwija. E, dalodu eh, rajna li diskussjoni ħad kompli. Eh, mal l-Kummissjoni ħad prezenta il-pjan taħħa li għandu jkun kontribuzzjoni għal dan id-dibattitu ekonomiku e, biex nizguraw li kon approċ ambizju sa bażi ta' e, eżistenti biex ikon kontroll demokratiku e, li dan iseħ għandha tkun priorità kbira s-sena li ġeja. Irridu nimodernizzaw ukoll kif in-ġeneraw it-tħul pubbliku e, fuq livell nazjonali u Ewropew. Il-Kummissjoni irċevit tal-talba minn dak l-istati membri li xti u jimxu iktar malajr mill-oħrajn fuq l-FTT. E, e, dawn l-istati membri xti u jesploraw ehm, e, e, esperienzi ġodda f'dawn l-FTT. U l-Kummissjoni t-ixti toħloq settur ekonomiku vitali biex joħloq ambjent ekonomiku fertili. Eh, l-aġenziji fl-2013 se nitkellmu anki fuq il-shadow banking u nużaw indiċi li qed jużati fis-settur finanzjarju ntom iktar stabilità. Eh, Eh, ma jistax ikun li nkunu eh, miftuħin għal manipolazzjoni tal-rata tal-interessi. Il-settur finanzjarju, il-settur il-semestru Ewropew palissa huwa pilastru importanti tal-governanza ekonomika, però biex nirkupraw il-fiduċa ta' swi u ta' ċittadini, irridu nimxu iktar u dim, irridu nimxu fl-imkien jekk l-istabilità għal bażi eh, għal tkabbir sostenibilità u l-impigi, il-kompetitività u l-fiduċa huma l-magni. Eh, rridu Eh, namlu mod li l kumpanji tagħna jkunu jistgħu jimxu fuq din il-pjattaforma ottimali. Għal daqstant għandna bżonn ta' suq intern qawwi jridu nimlew il-vojt ta' regolamentazzjoni, jridu eh, noħorġu l-potenzjal tal-ekonomija, jridu eh, jkollna esportabilità u jridu nużaw il-politika kaw kommerċali biex namlu riformi. Għajtkom, rajtu il-Komissjoni prezentati dejat eh, fil-liġijiet fuq il-politika kommerċjali industriali. Aħna kollha ridu mporġu dawn l-inizjativi kollha flimkien biex niskuraw li dawn l-azzjonijiet jiġu eh, sviluppati u implementati qabel 2014. Il-ftejn fuq il-FTT għal 2014 u 2020 huwa kritiku. Joffri l-investiment intelligenti li għadha bżonn l-ekonomija u Hemm bżonn nagħtu attenzjoni kbira eh, fil-isforzi sena diħla biex intemmu eh, eh, settur tal-programmazzjoni. U sena li ġejja wkoll rridu naraw ukoll inizjattivi ġodda sma importanti fl-aċċess finanzi għall-SMEs biex innaqsu l-ispejjeż f'żoni bħal VAT biex fuq il-broadband, fuq il-ħlasijiet elettroniċi. Hemm bżonn nagħtu koll l-invest turi ċertezza fi żmien twil u viżjoni fi żmien fuq is-soċjetà li jgħixu fiha li dimornizzaw l-infrastrutturi f'dawn is-setturi huwa kritiku biex nagħtu din iċ-ċertezza. Għal daqstant eh, dan huwa dal se nagħmlu anke leġislazzjoni ġdida fuq it-trasporti. U għandna bżonn dan anke għal biex nirrispettaw l-ambjent. Biex nibnu fuq il-futur irridu nibnu fuq iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ għandhom kriżi fi kriżi, traġedja umana. U il-telf ta' ġenerazzjoni sħiħa ma nistawx aħna nipermettuh bħala soċjetà. U jekk ħafna minn dawn huma nazzjonali l europa tista' tagħmel ħafna biex tinvesti fil-ċittadini tagħha. Irridu nimmiraw lejn l-edukazzjoni u taħriġ fil-ħiliet tajbin biex niproteġġu dawk li huma aktar vulnerabbli. Semestru Ewropew huwa eh, importanti biex nistimolaw il-tħul eh, fil-suq tal-xogħol. Il-proposti tagħha huma prattiċi ħafna biex jagħmlu networks ta' impjigi u nittama li fil-proposti tagħna konna qed nippreparaw f'Deċembru li ġej fuq pakket ta' tal-impigi uh, bħala garanzija għazzazax. Uh, eh, membri onorevoli, aħna komunità ta' valuri. U fi fejn l-attenzjoni tagħna hija lejn l-ekonomija ma nistgħux aħna eh, nitilfu minn quddiem għajnejna l-libertajiet eh, u l-prosperità biex inkomplu nibnu l-impjiegi jridu nipproteġġu l-libertajiet ta' ċittadini. L-Unjoni Ewropea wkoll tipproteġġi ċittadini tagħha billi tevita eh, it-teddit u l-isfidi il-kwistjoni tal-traffikar tal-armi u jew protezzjoni tal-interessi finanzjarji Eh, prosekutur pubbliku Ewropew. Dawn huma kollha inizjattivi li jiżgoraw li l-kumpaniji u ċittadini kun jistgħu jeżerċitaw il-libertajiet f'sikurezza. Fl-2013 il-Kummissjoni ħad kompli tiddefendi l-valuri Ewropej u l-interessi Ewropej fid-dinja kollha. Eh, dana jista' jagħmel verament differenza kbira fil-potenzjal għal żewġ miljuni eh, ta' impigi fil-żmien il-medju. Il-Ġappun u l-Stati Uniti il-kummerċ magħhom se jkollu impatt kbir. l l-Europa li hija forza pozittiva u dan ġi magħruf b'mod ċar mill-fatt anki li eh, tawna il-Premju Nobel. Eh, Bl-izvilupp effettiv u l-għajnuna l-izvilupp umanitarja għal dawk li għandhom liktar bżon u għal politiki oħrajn li għadna edin nużaw u bħala strument ta' paċi fi reġun ta' u fid-dinja u billi impoġġu il-ġenerazzjoni ġdida ta' programmi eh, biex namlu kontribuzzjoni taħħa importanti. President, on membru onorevoli, dawnu ma snin importanti għall-Europa, l-pass li liħdu f'dawn is li ġejjin u dimna se jiddeċidu il-futur tal-Europa. Ridu nindirizzaw l enerġiji tagħna biex eh, biex din il-leġislatura li baqa il-ftit tal-leġislatura li baqgħna eh, nkunu nistgħu nwaslu għal riżultati qabel 2014. Il-Kummissjoni tħares qudiem biex taħdem bil-qrib mal-Parlament Ewropew u mal-Istati membri eh, biex nimxu fil-progress biex nieħdu l-passi deċiżivi biex nkunu nistgħu nibnu Ewropa iktar onja u iktar stabli. Grazzi. Issa nishtiq nati il-mikrofonu l-gruppi eh, l-ewwel Josef Sajer eh, fisem l-IPP. President. Qabel ma... Behatos forradalomnak a szabadságért való küzdelméről, amely éppen 56 es. Qabel ma namil diskors tiegħi fóli pipi. ipp Nixti fakar el ġlida għal-libertà tal-1956, din hija data meta bdiet rivoluzzjoni u fl-2006 il-gvern Ungerist reġa attakka l-poplu tiegħu Il-programm ta' ħidma għal-2013 huwa dokument importanti, strategiku, il-Parlament fil kumitati differenti u fil-plenarja kien qed jistudja dan il-proposta, aħna ma najniex il-test il-ġdid u nistgħu naraw mill kif qal il-Viċi President tal-Kummissjoni, aħna nixtiequ nilqaw e, il-fatt li l-Kummissjoni aċċettat xuħut mill-proġetti li diskutajna fil-Parlament dawn ix-xhur u li ġew anki inklużi fir-riżoluzzjoni tagħna f'Settembru. Naturalment, f'dan il-periodu ta' krizi irridu nkunu iktar eh, koxjenti, eh, irridu nifmu xinu għaddej fil-programmazzjoni, però eh, fil-rizoluzjoni ta' il-Parlament u l-Kummissjoni irridu jkunu flessibli u jkunu jgħatu reazzjoni tagħhom ta' malajra situazzjoni ta' krizi. Nixtieq nitkellem fuq xeħut mill-punti li l-grupp tagħna l ipp jikkonsidera importanti bħala kondizzjoni biex jingħatu l-appoġġ tagħna għall-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Naturalment aħna nappoġġaw nid-defendu Il-Kummissjoni fejn tieħu rwol ta' ħasħieħ u tiddefendi il-komunità e, u anki nħedġu u nixtiequ illi jkun hemm użu aħjar mill-atti delegati illi hija distinzjoni ċara fil-Trattat ta' Lisbona illi għandu e, għandu jkollna aħna l-rwol ta' kontroll fil-ħidma tal-Kummissjoni u anki fuq dak tal istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea aħna nappoġġaw ukoll il-kum kummissjoni eh, fil eh, inizjativa li titnaqqas il-pis amministrativ u regolamentari eh, u li l-oqsma li huma verament importanti meta niġu għal-krizi, ma nistawx nitkellmu b'mod ġenerali li aħna rridu nagħmlu deregolamentazzjoni fl-oqsma kollha illi il-krizi u rrit li għandhom bżonn ta' iktar regolamentazzjoni, imma il-pis ta' regolamentazzjoni għandu jitnaqqas. Aħna nappoġġaw il-Kummissjoni il u kol meta tkun meta hija lesta ttejjeb l-implementazzjoni u il-kalendarju tal-leġislazzjoni taħħa. Naturalment jekk eh, eh, hija eh, Eh, eh, jekk jgħat li ġiet u il-Parlament un mbagħad ma jgħamil sens jekk ma jiġux implementati dawn il-liġijiet. Eh, Il-Kummissjoni anki skont dak li għal president Barroso fi sessjoni ta' Settembru fuq l-Istat tal-Unjoni. Naturalment pala membri tal-Parlament eletti direttament aħna accountable għal azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u anki ta' meta l l-Unjoni Ewropea ma tagħmilx azzjonijiet. Aħna nitolbu li jkun hemm valur miżjut u aħna lesti nagħtu reazzjoni tagħna ta' malajra situazzjonijiet differenti u billi nużaw anki il-proċedura fast track urġenti kull meta jkun hemm bżonn għal ġid ta' ċittadini Ewropej. Ma aħna wkoll responsabbli biex niverifikaw u nikkontrollaw il-Kommissjoni u l-istruzzjonijiet Ewropej l-oħrajn fuq l-użu effiċenti eh, tal-flus ta' ċittadini eh, tal-Unjoni Ewropea u aħna nixtiequ nappoġġaw ukoll il-linja tal-Kummissjoni fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni. Inti eh, semmejt eh, il-qat fost iż-żazah li kienet eh, parti mid diskussjoni tagħna tal-aħħar darba, manki fuq il-possibilità u l-impjegabilità tan-nies anzjani Eh, biex napoġġaw il-mobilità. Nishtiq anki nisħa eh, u koll kif qal u koll il-Viċi President biex noħol u miżuri neċessari biex nkunu nistaw insaħħu l-bazi industriali Ewropea. U punt importanti ħafna għal partit tagħna. Naturalment, eh, l-implementazzjoni sħiħa tas-suq intern eh, b'kalendarju vinkolanti huwa port importanti, punt importanti ħafna u l-aħħar punt tiegħi li jiġi minn da eh, aħna qed nagħmlu verament ħidma u riżultati u l-programm tal-Kummissjoni jrid juri kalendarju vinkolanti fuq kif xen sen u l-programm tagħna fis-sena għaddejja imma din il-flessibilità u din ir-reattività mħabba il-fatt li responsabilità tagħna ma tiqafx fl-implementazzjoni ta' eh, programmi eh, infaslin mill-qabel imma li noħol u eh, innovatività u reazzjonijiet ta' malajr għal kriżijiet u għal diffikultajiet kollha nistgħu ntaqgħu magħhom. U nesprimi l-appoġġ tiegħi tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni mill-Partit tagħna. Grazzi kollega Sajer, issa fissem is-Soċjalisti u Demokratiċi nixtieq nagħti il-mikrofonu lill kollega Enrique Guerrero Salom. Roma. Grazie President. Vice President, fid-diskors fuq l-Istat tal-Unjoni eh, f'intervenzjoni toħra il-President Barroso għalina li l-krizi ta' zaza eh, u l-impiegi tagħhom huwa importanti biex nirsolvu l-kriżi ekonomik tarwisa u wkoll li l agenda ta' riformi taħdem biss jekk tkun eh, xirqa u ġusta u għalinna u koll illi l-kompetitività globali tal-Europa tiddependi mill-modell soċjali tagħha. E dawn huma pozizjoni ġusti. E, e, u fi żminijiet tajba, imma huma daw e, klim biss, għax bejn il-klim tal-President Barroso u l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni hemm vojt kbir ejna raw xġara bil-program tal-2013. Iktar minn nofs il-program tal-Komissjoni ma ġiex imwetta, per eżempju, l-istrateġija ta' sikurta saħħa tal-ħaddima, dritt tal-integrità fizika u l-mobilità tal-ħaddima. Dawn elementi kollha u ma' importanti għal ċittadin Ewropew kif id-direttiva wkoll fuq it-tabak illi nittama li tasal malajr fil-Parlament Ewropew. Il-Kommissjoni għal daqstant tisospendi l-eżami tal-2000 u tal-12 u fl-2013 tati programmi ġodda. E, Xini, x'qed nistennew aħna mm, nistennew li kunu pjataforma Ewropea għall-esklużjoni soċjali fejn huma l-impenji fuq dak li għandu xaqsam ma' dialogu soċjali. il għat fost iżgħażagħ fl-Ewropa hija iktar minn 20% u f'ċerti pajjiżi l-50% għal daqstant e, fejn hija l-garanzija tal-ħidma tax-xogħol ta' żgħażagħ rid ikollna politika aktar aggressiva, aktar koordinata mal-plar ħaġa tal-programm ta' ħidma hija il fat li memx impegni soċjali eh, ta' impigi. Trattati jitolbu li kunem koordinazzjoni tal-impigi eh, fuq livell tal-ħajja ta' ċittadini bil-protezzjoni soċjali u l-ekonomija, però il-Komissjoni eh, għazlet strategija inflessibli fuq dak li għandu xjaqsam mal istabilità tal-prezzijiet u disciplina fiskali u din istrategija miex qed taħdem. U barra mm, minnek mm, qed tagħmel l-ebda effett. Eh, jekk aħna ma tallimna xejn mill-esperjenza tal-passat, eh, nistgħu naraw illi eh, ma tallimna xejn mhix sostenibbli waħda minn dawn il-politiċi minn l-oħra. U kif qal il-Viċi President, governance soċjali iktar wiesa għandha tkun parti mill-politika Ewropea. Is-semestru Ewropew għandna nikkonsideraw bħala investimenti iktar solidu li jkun parti mill-investiment tal-istrateġija Ewropa 2020 l L-Unjoni Monetarja u Ekonomika miex eh, għan fi għan nifissa hija strument għal um, biex twasal għal progress għal ċittadini, għal zaza protokoll soċjali biex jgarantixxi drittijiet soċjali, garanzija tal-impigi. U nittama u l-inkunu nistaw nrappoġġaw fuq eh, stappoġġanna l-Kommissjoni biex niddefendu eh, il-metodu komunitarja komunitarju biex ikun nistaw nkomplu l-ħidma tagħna fil-Parlament l-aħħar ħaġa irridu niżgur nassiguraw li l-Unjoni ta' eh, tieħu l-impenn għal miljuni ta' Ewropej illi huma mill-qutta mill-faqar u għandhom jiġu eh, protetti mill-Unjoni Ewropea u mhux biss mill-miżuri tal-Istati membri u anki mill-amministrazzjonijiet nazzjonali. Issa fissem l-alde. Eh, Sur Daf, President. Sur Barroso, għal li se jpubblika il-pjan tijaw fu l-elementi kostruttivi kolla li għanna bżon għal biex ikonna unjoni ġenwina monetarja u ekonomika. Jina ma fimx jekk dawn l-elementi u se jinkludu anki abbozz ta' proposta għal redenzjoni, għal font ta' redenzjoni. Jena Eh, nkun grat jekk il-komissarju Sefcovic jista' jikkonfermawna dan. Tkun problematiku illi il-parlament jista' jaqbel fuq it-tupak minar ma jkun hemm eh, informazzjoni fuq il-progress fuq dak li għandu xaqsam għal fond ta' redenzjoni. Tini punt, wara l-sfortuna l-sfortuna tal-komissarju Dalli il-fatt li madux fostna x'se eh, jiġri bid-direttiva tal-prodotti tat-tabak u nistaqsu. Dinja kwestjoni ta' interess kbir l parlament Naħseb il-li sur Sefkovic u għandu fideħ il-mandat tal-ex komissarju Dalli E, u jista forsi jatina xi idea eh, tal-programm ta' ħidma. U it-tielet punt eh, hija ħaġa tajba naturalment illi aħna se jkonna pjanijiet tal eh, leġislazzjoni fil-su intern, però rridu najdu li l-pakket attuali tal-liġi tal-su intern mhuwiex komplut. Id-direttiva tas servizzi illi huwa element importanti għada laqas daħlet eh, mod stabli f'ħafna stati membri. U għada eh, edha testenna eh, tistenna soluzzjoni u l-grupp għalde tixtieq tisħa fuq il-fat li u importanti li nimplementaw il-liġijiet, eh, il-liġi li ħdimna tant fuqa u illi għanda tidħol fis seħ għabel ma nkunu nistaw naraw b'mod ċar. Għabel ma nkunu nistaw naraw l-effetti pozitivi ta' so eh, sħiħ intern eh, qabel ma jkun kompluta. Grazzi, issa naddu għassu rivazi għal ħodor. Kolleg? Eżis kollegi, aħna din il-ġimma se nitkellmu dwar l-Aġenziji Ewropej li ġew kriminati għal ġestjoni tagħhom fil-waqt li eh, deru li kienu wis jaqgħu taħt il-pressjoni tal-lobbies f'moment fejn aħna rridu tassew istituzzjonijiet eżemplari u ċertifikati li m'għandhomx konflitti ta' interessi fil-waqt li l-reputazzjoni tal-Kommissjoni qiegħda wkoll taħt pressjoni, jiena nitkellem għal nom ta' ħafna eurodeputati u nixtieq nitolbok uh, eh, tatina formazzjoni dwar il-riżenja ta' Sir John Dalli din il-kwestjoni edha tassabni mux ftit hemm xi ħaġa kera eh, wara din l-istorja ta' korruzzjoni li qed tiġi allegata. Ovvjament il-kummissarji laqas ma jistgħu jkunu lil lin mill-liġi għandhom jagħtu kont ta' dak li ta' emilhom illi għoddim eh, eh, kullħat imma laqas il-komissjarji mandom ikunu mċaħda mid-drittijiet tagħhom u naħseb jiena l surdalli eh, ma ġi mċaħat mid-drittija u li jitqis bħala innoċenti qabel ma jkun hemm provi konkreti kontra tiegħu. U jitqajmu ħafna mistoqsijiet u naħseb li l-Kommissjoni forsi tista' tajna hawnhekk x'dispożizzjonijiet Eh, legali jew x'regoli kisser is-sur dalli x'taħseb il-Kummissjoni dwar eh, eh, l-akkużi li ġew diretti kontra tiegħu. Uh, xara f'dwar din id-direttiva fuq il mm. u jiena sur kommissarju nixti illi inti tatina ftit informazzjoni dettaljata dwar din is-sitwazzjoni eccezzjonali u nitlob ukoll l-olaf biex tibatilna il-rapport taħħa mala kemm jista' jkun jiena rajt il-rapport ta' Sur Barroso fuq direttiva fuq prodotti ta' tabak mhix se tiġi posposta. Maħna nixtieq nkunu nafu eżattament eh, meta se jsir dan kollox li qegħdin sena wara, qegħdin sena lura. Id-direttiva hija lesta u nitlob li kummissjoni biex tagħmel dak kollu li tista' biex din id-direttiva tiġi implementata malar kemm jista' jkun għaliex inna nistenniwa. Sawem nistennew il sur Tonio Boġ jieħu il-mandat tijaw. Naħseb illi bżonn li din id-direttiva nibqaw naħdmu fuqa għaliex jekk ma biex issa din se taqa' taħt il-leġislatura li jmiss u min ikun rebaħ il-lobby tat-tabak. Now on behalf of the ECR, colleague Malcolm Harbour. Grazzi, il-kollega Malcolm Harbour. Għazzoċ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Fissem il-grupp tijaj Jiena kont wieħed minn dawk il ħadmu fil-grupp ta' ħidma u kol president tal-Kumitat Walda Stant nilqa dawn l-att ta' inizjattivi li trisqulna m'hemm xejn li ma konniex qed nobsru. Iżda, nixtieq nagħmel punt dwar il-preżentazzjoni għalix l-Istur Sefkovic ngħidu li dan mhuwiex il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni din hija lista ta' inizjattivi ġodda u bħalma saħqu qatt ta' kollegi li tkellmu qabli. Dak li hu importanti hu l ħidma li tissokta fuq proġetti illi mbtew fl-2012 u sazitra qabel li għadhom ma tlestewx kif ukoll parti importanti ta' din il-ħidma u hawnhekk nappoġġa dawk li qalu numru ta' kollegi li tkellmu qabli hi l-implementazzjoni u l-infurzar ta' regolamenti u direttivi eżistenti. Għadastant fil-qasam li l-iktar familjari miegħu Istana diħla sejrin il-lestu zgur il-revizjoni tal- procurement pubbliku u dan ħajfisser li jkun hemm bżonn ta' koordinament bejn l-istati membri sabiex din tkun tassew hmm, attività effettiva. Il-programm għal-ħidma tiegħek għandu jkun programm ta' ħidma, mardux naraw programm ta' inizjattivi, irdu naraw il-progress fuq oqsma li jkun diġà inbdew din hi parti mill- rwol tiegħek fil-Kummissjoni rridu naraw xollak x'inhu rridu naraw x'inti tagħmel. Il-kollega tiegħi daf semma id-direttiva s-servizzi illi l-Kumitat tiegħi ħadem ħafna għat-tabla ħabel fuqha. Għanna lista ta' ideat simplifikati ta' regolamenti proposti nixtieq infakrek li fil-programm ta' ħidma tagħna Rizoluzzjoni li semmejt in taħna tlabna li l kummissjoni biex ittejjeb la bozzar leġislattiv tagħha kif ukoll biex tagħmel tajjeb għat tħassib li għandna dwar il-kwalità tal-proċedura ta' evoluzzjoni ta' impatt u kif din taħdem. Aħna l-kon nafu li segretarju ġenerali tal-Kummissjoni qiegħed jaħdem għal reviżjoni tagħha din hawnhekk ma tissemmix. Nitolbuk toħroġ bi programm ta' ħidma aħjar dal-imis imma tinna programm aħjar, inizjattivi, kontinuità, kwalità, implementazzjoni ejja namlu bitċa xol tajba Sefkovic u tkun bitċa xol kompluta u mux namlu xol nofs leħja, ejja namlu xol nasew. Now Mrs. Uh, Anderson. Grazzi, il-mikrofonu jessar il-Onorevoli Anderson. Hemm ħafna xwieħed jarbel iżda il-dettall aħna li rridu naraw li dak li jħollu jorbot ħahna ħelqanin ħafna namlu u nagħtu l-input tana li jkun qed kostruttiv sabiex ikun hemm vantaġġ għal ċittadini tal-Ewropa kollha meta għati konsidra kollox, iżda għedin naraw telf ta' opportunitajiet irridu noħorġu b'approċċ kompletament differenti imkien ma jissemma d-direttiva ta' tabak illi issa ilu li misa daħlet fisseħ irridu namlu iċ-ċittadini Tana fil-qoċċata tal-lista ta' prioritajiet. Manki effetti negattivi bħal faqar minħabba il-miżuri ta' austerità fost it-tfal u nisa u intom istemmu tkabbir u l-impjegi minkejja ir-retorika il-miżuri tal-investiment u l-ħolqin ta' impiegi ma jirċivux bizzejiet saħħa jew funding. Għadna tnafsu fuq il-politika ta' austerità diġanna 25 miljon edha fl-Europa. Figura li kull ma jmur tkompli tikber u għat dizappunt li l-program ta' ħidma ma jindirizza blebda mod politika ta' l-falliet. Il-nfittxu kondizjonijiet ta' impjek ta' tilet dinja għal settur pubbliku Maħnista nista' il-krizi billi neqirdu servizzi pubbliċi billi nixħtu flusna fil-banek wara il-diskors tal-Istat tal-Unjoni, is-Sur Barroso, imissu ġiftijaw. Sur President, Komissarju, naħseb li jint għandek tamel l-istess, għandek tifem sewa sew il-ħsar l-edassir fuq il-pubbliku. U din qiegħda tiġi mill-istituzzjonijiet kollha. Grazzi, Signor President. Grazzi, Signora Anderson. Grazzi tal-li kontu waħda mill-ftit li żammew mal-ħin allokat lilhom. L-Onorevoli Simanski, fissam li FD. <clears throat> Pani Przewodnicząca, <clears throat> w przyszłym roku Komisja Europejska zamierza kontynuować. Grazzi, il-Kommissjoni Ewropea qiegħda tipprova tkompli kompli ta' il-trasposizjoni tal-pakket klimatiku. Il-2013 i il-fazi suċċessiva tal-kontest ta' emissjonijiet u hawnhekk nixtiequ li konna il-Kummissjoni tixtieq dejjem iktar drittijiet biex t-intervjeni fl-ekonomiji nazzjonali. L-Parlament naqas il-Gvernijiet tal-Istati Membri mandu jaċċetta dan dan il-programm dwar l-emissjonijiet ta' diskus tal-karbonju i biss miżura li taf issarra fi kriżi ferm iżjed ħarġa fuq l-ekonomiji nazzjonali, speċjalment dik polakka, illi tibbaża ruħa fuq il-faham. Jien nittama wkoll il-Kummissjoni sejra tuħsib it-talba tal- nies ta' pajjiżi inizjattiva popolari illi torbot ma' nuqqas ta' ħidma ta' dan il-regolament tal din il-parti tal-Ewropa li minna ġejjin aħna. Da se jkun test għall-Unjoni Ewropea. Is-sena diħla sejra tkun is-sena ta' ċittadini, Grazie. Militixu kirjus Brons jgħra menu jegramenus jedio lebta. Grazzi l-Onorevli Brons għal żewġ minuti. Prioritajiet tal-Komissjoni ma' mirati lejn integrazzjoni għala pala mira minnan fija u mux dejn miżuri li sejrin nisolvu l-problemi ekonomiċi reali li minnam jiffaċċaw ċittadini tal-Europa il riċessjoni fost l-oħrajn binuqas ta' impjieg u l-qat anke bitnaqqis tal-benefiċċji soċjali l-programm ta' austerità u kalkulati li se produċi iktar qat u mhux jiġġiela dan il-fenomenu għasam minnhom L-issemma semma l-Unjoni Monetarja Ġenwina l-Euro il-valur estern tagħha huwa qoli wis għal pajjiżi tan-nofsinhar li qiegħed ikompli jakkas u jżid ir-riċessjoni u l-implikazzjonijiet tagħha. Hemm ukoll pjanat l-użu ta' riżorsi Ewropej għal titjib ta' kompetittività dawk il-pajjiżi b'valuta għolja wisq ma jistgħux jikkompetu anke ma' pajjiżi oħra fir-reġjun tagħhom stess il-globalizzazzjoni tfisser li min jimmanifattura fuq livell globali jrid jikkompeti ma' ekonomija emerġenti, pagi u pagi baxxi ħafna u kondizzjonijiet kważi ta' skjavitu. Grazzi, Sur Brons, issa il-Vice President Sefkovic. Għandek il-mikrofon. Thank you very much, Madam President. Grazzi ħafna, Signora President, jena se il prova in wieġeb għal-kommenti il-saru. minnaħa tal-onorevoli membri tal-Parlament. Il-programm ta' ħidma jina jidispeċini li ma stajx intikom il-test innifsu x ġi approvat sjaw nofs ilu xajna niprezentaw. Minnu fieħġa darba dan ġi adottat, issa ġi adottat, approvat u li li jkun disponibli minnu fieħa. Illum stess fil-fatt dwar ir-rabta bejn l-atti ta' implementazzjoni u dawk delegati ma' sur aħna ilna naħdmu għal ftehim komuni dwar kif għandna nużaw l-atti delegati u dawk ta' implementazzjoni. It-tnejn naqblu illi dik għandha tkun lajna tal-proposti tagħna għatti ta' implementazzjoni jew delegati għandu jkun trattati għaliex huwa għacċar li ma' tip ta' politika għandu jkollok wieħed u għalli ma' tip ta' politika għandu jkollok liħor. Dan huwa suġġett li diskutajna fit-tul fil-konferenza tal-Presidenti kif ukoll fil-konferenza tal-Presidenti tal-Komitati u dak li naxinna naqblu fuq u illi neħtieġu jkollna koordinament aħjar fil-proċess leġislattiv tagħna u b'mod ferm iżjed bikri li dak li jidri xi minn daqiet u li l-atti ta' implementazzjoni u dawk delegati tkun kwestjoni ta' negozjati illi mandux eh, ikun il-kat li ma jagħmilx sens legalment. U bosta drabi kella tiġi invokata anke l-qorti tal-ġustizzja għal invokar ta' u revokar ta' dak l-inħas li kienu strumenti legali ħżiena dawn il-proposti għal daqstant għandu jkun kooperazzjoni iktar mill-qrib, mod iktar mill-bikri u ma jintużawx għal fini sa' negozjar eh, distinzjoni bejn implementazzjoni u delegati. Issa nixtieq ukoll nżid ngħid li naqblu mal-Parlament u fil-fatt il-Kummissjoni diġà ipproponiet tnaqqis tal-pis amministrattiv għal b'ammont ta' 31%. Issa din hija biċċa xogħol fidejna il koll biex naraw kif dawn il-possibilitajiet jiġu użati fuq il-livell ta' stati membri il għaliex naħseb li naħdmu fl-imkien mod intensiv huwa minnu iżda mhux dejjem naraw is-simplifikazzjonijiet illi jaslu fir-realtà konkreta għal min huma mmirati għal dastanta nkomplu naħdmu fl-imkien sabiex il-pis amministrattiv jitnaqqas u dan jinħas fuq il-livell nazzjonali naqbel ma' sul ħaber illi dejjem fejn italmu u ntejbu anke fl-evalwazzjoni ta' impatt dan inna nagħmlu s-saltul ta' żmien u jiena kuntent il-Parlament Ewropew qiegħed jintroduċi l-kapxa tiegħu għal evalwazzjoni ta' impatt fuq emendi proposti fil-Parlament Ewropew u jiena tassew nemmen illi permezz ta' sforzi Reċiproċi jiena xi ntejbu l-kwalità tal-evalwazzjoni ta' impatt għal proposti tagħna issa dwar l-effiċjenza. Għas-sena 2012 kien hemm proposti għal 16 il-inizjattiva prinċipali. Diġarna xinna l-ħutmija u għadna ma wasalniex sa tmiem il sena u żgur jirna xinna nilħu l-livell qoli illi dejjem jirna xinna nilħu rajt. L-istatistika u bejn l-2010-2011 dejjem jirna xena nilqu livelli għolja ferm. Ejja, nipermettu li l-esperti sana jiltaqaw sabiex ikonna din il-bazi u nerġaw nilqu dawn il-figuri sbiħ anki ta' 90% dwar il-krizi tal-impiegi jina naqbel illi din għandha tkun ta' priorità għastan il ġeja U għandu jkun il-kas iva f'Diċembru ħajkonna l-pakket għall impiegi ta' zazah, fejn nixtieq nissuġġerixxu nippromovu il-garanzija tal-impjeg ta' żgħażagħ u nibbażaw fuq l-esperjenza ibbażata fuq it-timijiet ta' għajnuna u azzjoni, speċjalment dok pajjiżi fejn hemm persentaġġi għolla ta' qatt fost iż-żgħażagħ. Permess tal-fondi li diġa allokajna nistgħu noħolqu 400,000 impjeg għaż-żgħażagħ li jiġu appoġġjati b'mod dirett mill-Unjoni Ewropea permezz ta' fondi Ewropej. Illum bdejna niddiskutu l-MFF jiena nista' nigarantilkom illi fil-kummenti tiegħi li l-Konstil kummenti li jkompli jtenni ruħu fl-interventi kollha tiegħi iżguraw illi l-25% tal-fondi Ewropej taħt il-perspettiva finanzjarja li jmiss tinata għal Fond Soċjali Ewropew. Il-Kummissjoni tisħaq dan u ngħidu li kwalunkwe riduzzjoni ta' din il-percentaġġ mhijiex aċċettabbli għalina u jiena nittama li tassew jirnexxina nikkonvinċu lill istati membri għaliex huma wkoll għandhom jarawha bħala użu għal flus għal ħolqien ta' kundizzjonijiet tajba għal żgħażagħ u l-iktar nisanza nisa biex dawn ukoll ikollhom impiek Din kienet is semmitu kol situazzjoni tal-ex kollega tiegħi l-Kummissarju Dalli u direttiva tat tabak wara ir-riżenja tal-Kummissarju Dalli ħarġet biċċar illi ħajkun hemm l-investigazzjoni Olaf u bir-rapport ukoll anki bejn Olaf u l-Kummissjoni ħarġ biċċar il-pożizzjoni tiegħu kienet waħda deputabli anki fir-rigward tal-kummissjoni għal dastant. Dew investigazzjonijiet fuq il-kummissarju u il-kontatt tiegħi hawnhekk kienet li se jkollna smieħ għall kummissarju l-ġdid fifti ġimgħat sabiex dan ikun f'postu u jibda l-ħidma tiegħu mill-aktar fis possibbli diġà bdejna niddiskutu il-pjan għal ġimgħat li jmiss mal-President tal-Kumitat Envi u minn ftit minuti oħra ħajkolli laqgħa mas-Sur Haber. Irridu niżguraw illi l-ħidba li mbdiet titsokta id-dialogu jibqa' dej u dwar id-direttiva tabak għal-Kummissjoni huwa tassew aħħari illi jkun dan il-leġislatur dan il-Parlament il-jaħdem fuq direttiva għat-tabakka. Aħna rridu niżguraw illi nippreżentaw proposti tajbin illi fuqhom dan il-Parlament jista' jilħaq għall-inqas kbir fuq l-ewwel qari. Ikun ħafna aktar naturali kieku il-Kummissarju jkun jista' jibda il-proċess mill-bidu sa tmiem trialogi. dwar l-iskeda l-ħatra tal kummissarju li jmiss jennemmen illi dew minn ħajkun wet qasir ħafna. Nista' niżgurakom illi ħajġi prezentat ta' ta' direttiva fi żmien opportun għal dan il-Parlament. Grazzi l-Onorevoli Sefkovic, Signuri diskussjoni fuq il-programm tal komissjoni issa intemmet u naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna li hija rakkomandazzjoni ta' Vital Moreira dwar il-protokoll addizzjonali l-ftim Ewra